l-autoritet kompetenti tal-Ġermanja għal li fuq l-elezzjoni tas sur Arndt Köhn bħala membru parlamentari minflok il-sur Martin Schulz u dan b'effett mill-24 ta' frar tal-2017 il-Parlament Ewropew ħa għatta din l-elezzjoni u jawgra l-merħba lill kollega l ġdid u għawne